dwar il-proċess ta' paċi fil-Kolombja. Naddi l-kelma bekk lil Federica Mogherini, il-Viċi President. Jekk jogħġbok. Grazie, President. Grazie, President. Dawn huma żminijiet importanti ħafna l-Kolumbja. Jiena xtaqt ngħid illi għal darba fost ħafna situazzjoni diffiċli fid-dinja bħalissa fil-qrib u anki l-bot, dan huwa post fid-dinja fejn qegħdin naraw sinjali ta' tama, ta' bidla. Jiena nieħu ħafna pjaċir li intom iddeċidejtu li tiddibattu dan il-proċess ta' paċi għaliex forsi din hija il-sena fejn saf l-aħħar ikonna aħbar tajba wara konflitt li dam sejjer aktar minn nof seklu. Rajna illi 220 elfin qatlu u 6 miljun persuna spiċċaw spjazzati u ħafna u ħafna kienu l vitmi tal violenza L-ewwel negozjati ta' paċi ma sibs li ċabċipu għal Kolombja tajt il-kellima, pero jistajat il-kas. L-ewwel negozjati għal paċi eh, saru aktar minn 30 sena ilu u llum favana naraw iċ-ċans ta' kambjament. Din hija opportunità għaslim biex ikonna ħbar tajba, xi kultant ikonna ħbarijiet tajbin bħal kif kenna e, fi Vienna xi jemilu dwar Iran, ma nistax nitilfu l-opportunità ta' ħbar tajba. Jiena personalment segwejt il-proċess ta' paċi tal-Kolombja qabel ma sirt rappreżentantoli tal-Unjoni kont Bogota anki e, mek fil-passat u sa mindu bdejt ir-rwol tiegħi hawnhekk fl-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea jiena appoġġejt fisem l-Unjoni Ewropea il ħabib tiegħi l-isforzi tal-President Juan Manuel Santos. Ir-relazzjoni ma' Bogotà saret aktar b'saħħitha f'diversi formi għandna l-waiver tal-viża u anki l-impenn mal-Kolombja fil-missjoni Atalanta. U jiena ħtart Elmore Gilmore għall-invjat speċjali tagħna għall proċess ta' paċi biex bekk nuru u nsaħħu l-impensieħ tagħna tal-Unjoni lejn dan il-proċess. U jiena kont ferħana ħafna li din il deċiżjoni ittieħdet bl-appoġġ sħiħ tal-President Santos. Imon Gilmore għandu involviment dirett, kellu involviment dirett fil-Irlanda ta' fuq fil-proċess ta' paċi li kena hemmhekk u allura huwa kandidat ideali għal sitwazzjoni bħal din. U uġi mill-uħ tajjeb ħafna f'daw l-ewwel xhur fil-kuntatti kollha li kellu fost il-partijiet eh, interessati anki f'dawn l-aħħar eh, u bħalissa jgħad Bogota u naf illi huwa qed jistemna wkoll illi jiltaqa' mal-membri għafet aktar tard dan ix xar biex ukoll jispjega dwar il-femiet tiegħu dwar il-proċess x'inhuma l l-enin kif ukoll jiddiskuti mal-membri ta' għafet il-mod kif l-Unjoni Ewropea tista' tagħti kontribuzzjoni aħjar għall-appoġġ ta' dan il-proċess. Issa aġġornament dwar is-sitwazzjoni attwali rajna il-ftejim storiku illi intlaħa f'Diċembru li għadda għal dak nxaqsam il-vitmi, bekk għanna bazi solida biex ikonna il-verità, ġustizzja u rikonċiljazzjoni. Nafu il-kol kemm aħna li il rikonċiljazzjoni huwa tassew il-bażi konkret biex tassew inkunu nistgħu nimxu l qudiem fil-proċess ta' paċi biex bekk il-verità toħroġ tiġi marfa fir-rigward tal-konflitti, l-eruq tal-konflitti u anki biex ikun hemm ukoll tpattija għal dawk li batew u anki bekk nistaw immorru lilin mill-konflitt u inħarsu lejn il-ġejjieni. Nista' naċċertakom illi dawk li osfru u koll irridu naraw sar minnom tajjeb illi namlu tajjeb għal dawk li batew għal dawk li tilfu il-maħbubin tagħhom illi kollhom il-moment biex huma jikbu il-dawn il-maħbubin tagħhom. Ikun hemm ukoll mbagħad rikompens lil vittmi kemm individwalment jew inkella fuq livell kollettiv. Dan huwa l-ewwel eh, ftehim fejn qegħdin nagħtu rwol ċentrali lil vittmi biex bekk ikun hemm rikonċiljazzjoni u allura ikun hemm soluzzjoni għal diverġenzi kulturali permezz ta' elezzjonijiet. Il-ftejimi, il-ftejim nafu illi huwa wieħed eh, fraġli, però irridu naraw illi ikun hemm ġustizzja u fl-istess ħin ikunem ir-rekonċiljazzjoni. Ċertament irnexxilhom jiksbu bilanċ tajjeb. Iż-żewġ partijiet ukoll għandhom impenn biex iħarsu il-drittijiet tal-bnedmin u bekk huma jiffokaw fuq dawk illi tassew jiddefendu il-drittijiet tal-bnedmin għax ħafna drabi huma stess ikunu vittmi ta' teddidiet u violenza l-Kolombja bdiet f'pożizzjoni diffiċli f'dan ir-rigward. Madana kollu l-Kolombja il ila tikseb progress tajjeb dawn l-aħħar snin kejja situazzjoni ta' sigurta li tibqa inkwetanti f'diversi reġunijiet xorta waħda l-impenji miż-żewġ naħat se jgħinu biex il-proċess ikun konsolidat. Ċertament in-negozjati ta' Havana ma ġewx fit-tmiemhom qegħdin nirferu għal proċess illi għadu għaddej. Kwistjonijiet importanti għad iridu jiġu indirizzati u hemm numru minn dawn il-modalitajiet għal eh, waqfin mill ġliet demobilizzazzjoni u reintegrazzjoni ta' dawk li kienu jiġġieldu fil-konflitti il-garanziji għal sigurtà fizika u anki kif il-sejm sejġi implementat. Pero jena fiduċuża li negozjati sejġu fitmiemhom u mhux biss li jiġu konklużi minnu fih u dana skont l-impenji ta' President Santos. Ek kif eh, noqorbu lejf tejjim, nitamaw, irridu u kol naħsbu f'sejġri wara kif se nappoġġaw il-paċi li issa nistaw nibnu. L-esperienza turi li l-implementazzjoni ta' proċess ta' paċi ħafna drabi hija l-aktar parti illi toffri sfida ċertament jista' jkun hemm diversi problemi u hemm bżonn ta' mentalità ġdida li tieħu post il-mod kif kienu jsiru l-affarijiet qabel. U ċertament kulħadd trid ikun impenjat lejn il-paċi li lil minn firma jew ir-ratifika li issir eventualment bekk il-ħidma tagħna kif ukoll il-mandat ta' Eamon Gilmore u wkoll qed jiffoka fuq l-implementazzjoni bħala fażi u kif aħna nistgħu nimpoġġaw il-fażi bil-mezzi kollha possibbli tagħna. L-Unjoni Ewropea għandha impenn li se jibqa' b'saħħtu ġala darba il-ftehim jinfti jiġi firmat u ratifikat għal dak li għandu xaqsam zvilup eh, rurali u il-parċipazzjoni u trittijiet tal-bniedem, aħna se nkomplu nifokaw fuq il-bżonn ta' bidliet fil-pajjiż skont dak li ġi deċiż f'Havana. Dawn il-riformi jistgħu iwaslu għal paċi sostenibbli u mhux biss islim fil-Kolombja. L-Unjoni Ewropea mal-Kolombja eh, se tkun qed timxi magħha biex tappoġġa aħna edin eh, rip il-Kolombja issa u anki meta il-proċess ta' paċi jiġi firmat nitamaw tal waqt u nkunu prezenti u kol biex nejnu illi kollox ġiġi implementat kif suppost. Il-kollega eh, tijaj u anki edin naħdmu sabiex aħna nkunu nistaw nibnu fondi sabiex nkunu nistaw nejnu il-proċess u edin naraw u kol kontribuzzjonijiet oħra u edin finalizzaw u kol il-ħidma għal dan il-fond u anki edna kontatti ma l-istati membri u hemm interess li dejjem qed jikber biex ikun hemm ukoll aktar fondi tat tip trust fund. U dawn irid jkunu hemmhekk irid ikun f'postu hekk kif il-proċess ta' paċi jiġi konkluż. Irid ikun hemm koordinazzjoni mill-qrib ma' donaturi u msieħba oħra fil-pajjiż. Maħniex qed nofru biss intenzjoni tajbin iżda wkoll appoġġ kostanti xi ħaġa li tas-sew meħtieġa kif ukoll mezzi konkreti biex kollox jaħdem mod sostenibbli għal meta il-fejm jiġi firmat, meta jiġi implementat u anki għal wara. U allura l-appoġġ politiku, il-ħidma tagħna mal-imsieħba tagħna u għall-assistenza finanzjarja aħna bħala Unjoni dejjem se noffru kontribuzzjoni għas-suċċess tal-proċess ta' paċi fil-Kolombja. Dawn huma jiem importanti ħafna l-Amerika Latina għaliex hawnhekk għandna jiem ta' sfidja però jiem ta' rekonċiljazzjoni. U allura irid ikun hemm ukoll appoġġ għal bidla bħal din u tajjeb illi naraw bidla pozittiva u allura l-Unjoni Ewropea hemmhekk għandha interess illi jkollha rwol ewlieni. Dak li qegħdin nagħmlu fil-Kolombja mhux biss hemmhekk, però hemmhekk ukoll. U jiena ukoll Eh, nista aħna nafu li nistaw u kol insibu l-appoċ ta'kom fir rigward ta' dana kollu. Aħna ma nistawx lanqas ma ninsew il-passi importanti li rridu nieħdu biex nistabilizzaw situazzjoni fejn kellna konflitt li dam sejjer aktar minn 50 sena u anki meta nħarsu li lin minn dan il-pajjiż xorta waħda naraw illi dawn il-konflitti ikollhom effetti fuq istabilità fid-dinja. Bekk huwa fl-interess tagħna bħal Unjoni li niffaċilitawhom biex bekk nofru l-impenji sħiħ tagħna. Impenji politiċi, però kif semmejt ukoll impenn finanzjarju wkoll. Grazzi lil viċi President. Issa għana l-opinjoni ta' gruppi politiċi għal PPE l-Onorevoli de Grandes Pasqual għal minuta u nofsek joġbu. Grazie ħafna, President, u grazie ħafna, Signora Vice President, Rappresentant u li Signora Mogherini. Eh, bil-fatti, u għadin naraw għonek dak li għalittinna il-Signora Mogherini ma rridux eh, nirrepetuħ għax tkenmet b'solidarieta, b'ġustizja, imma għanna bżon nirrepetu x'dinija ġurnata storika. U għalek Ovvjament l-klim tijaj għandu valur għax ikun hemm il-fatti u għalhekk bħala puntatlu hemm bżonn ngħidu illi fil-Kolonja, fil-Kolombja nistgħu nappoġġaw miżuri tal-Parlament Ewropew għax dan huwa mument storiku, dan huwa mument storiku wkoll illi kellu preċedenti għax kien oħrajn li provaw u jipprovaw eh, permezz ta' dialogu jkunu jistgħu joqarbu l-antagonisti u jsibu soluzzjoni u anki qabel Santos Betankur eh, u oħrajn ipprovaw. U għalek pero u ċert il-President Santos ġabar il-fatti wasal għal dan il-moment storiku fl-istorja tal-Kolombja. U għalek ek minna ħatana, Signora Mogherini, għana namlu sforz biex nirrispondu għal dan il-level ta' ambizjoni dan il-parlament, forsi indifferenti, imma wasal għal riżoluzzjoni ta' seba gruppi politiċi il-gbar illi mod eh, maqut edin jivvotaw ta' maġġoranza għax dawn huma il-prinċipju u l-valuri illi huma tal-moment. Għal daqstant, nemmen illi il-Kolombja u kol permezz tal-imġiba eh, tagħha tara din id-differenza u l dak li għanna bżonn Signora Mogherini huwa risorsi biex nakkampanjaw l-iżvilupp ta' dan il-proċess, dan il-proċess illi wasal għal ġustizzja illi se tkun tista' taħdem għall ugwaljanza biex hekk il-Kolombja tara f'dan il-moment storiku u taħtfu. Grazzi ħafna. Grazzi jekk joġobkom irrispettaw il-ħina d-dispożizzjoni tagħkom l revoli Jarogej Atondo għal minuta u nofsi kjoġbok. Grazie ħafna, President, u grazie ħafna, Signora Mogherini, tal-prezenza tagħna fostna u tal-klim tiegħek. Ja nixtieq ngħidlek l-ewwel qabel kollox illi bħalma nafu l l-umanità ibnedmin rajna illi hemm bżonn rajna mill-istorja illi nwafqu gwerra i diffiċli iktar milli nibdowa. U għalhekk l istoria u rritna u koll illi negozjaw ma' grupp terroristiku biex jitemmu l-violenza u ferm iktar diffiċi minn iġildu eh, dawn il-gruppi terroristiċi. U għalek fattin stess dawn iż-żewġ kisbiet il-kbar tal kolombia fi xu li ġejjin se jmarkaw moment storiku għal Kolombja għax ma nridux ninsow illi qegħdin nwafqu qed nintemmu dak illi kienet tradizzjoni traċika ta' iktar minn 50 sena, mhux biss fil-Kolombja, imma f'bosta pajjiżi oħrajn tal-Amerika eh, ċentrali u tan-nofsinhar. Għal bosta bosta snin ħafna partiti politiċi ħasbu illi l-violenza kienet waħda leġittima biex tilħaq l-anijiet politiċi tagħha. Probabilment aħna qegħdin fit-tmiem ta' din l-istorja traġika. Għax jiena qed nara illi illi memx raġun biex wieħed joqtol, qatt mem raġuni għal violenza. Naħseb li deċiżjoni tal-Kolombja għandha meritu kbir il-Parlament Ewropew ma jistax ikun il-bot minn din id-deċiżjoni. Ħadna deċiżjoni palma qal is-sur De Grandes, deċiżjoni importanti u waslet f'waqta. Waslet f'waqta għax qegħdin naraw li ftit xhur se tsir waħda definitiva waħda ta' ftejim għax tkellimna fuq li modi tal-Kolombja minn xi xaddi għadda dan il-pajjiż. Imma aħna qegħdin naraw impentana għal gruppi politiċi għax deċiżjoni tajba xi waħda unanima mument ta' politika internazzjonali qegħdin iddeċidu mod unanmu l-Parlament Ewropew kollu kemm favur il-proċess ta' paċi. Il-paċi mhijiex perfetta, nafu li hemm ħafna kontra, imma hija il-paċi. U għalhekk huwa importanti li niftakru illi hemm bżonn eh, morru quddiem Eh, lejn il-paċi ma huwa l-vjaġġ li huwa l-paċi kif għal Gandhi u hemm insolvu ħafna problemi u din hija aħbar tajba ħafna li ila l-appoġġ tagħna. U anki grazzi li dak li għamel is-sur Gilmore u dan il-fond ta' dan it-trust fund li se jiġi maqab. Grazzi ħafna Sinjura Mogherini. De Mesmaker per un minuto. L-Onorevoli Dezesmaker, eh, fissem il-grupp ICR, e jekk joġbu. Grazzi. Sur President, irridu inħarsu lejn il-ġejjieni ċertu ottimizmu għaliex madwarna hemm diversi kriżi li qegħdin iseħħu, madana kollu dan il-proċess ta' paċi mal-fark jgħat jiftaħ il-bib għal ġejjieni u għal-slim. U qegħdin tassew inxommu issa il-suċċess fl-arja. Il-ftejmit provizori suppost jiġu konklużi f'Marzu biex bekk il-fark iċedu l-armi tagħhom. Hemm inċertezza dwar ġustizzja ta' tranzizzjoni u kumpens għal vitmi. Il-proċess ta' paċi ta' Kolombja ma jridx jaqaf hawnhekk. Il-kapitli ta' violenza u tal-militias paramilitari iridu jingħalqu issa irtu kunem issa program ta' integrazzjoni anki għal militias għalix dawn għadu medin jidġildu kontra il-fark u truppi governattivi u dan ukoll irrit jiġi indirizzat. L-Onorevoli Bilbao Brandika għall-għaldejk joġbu. Grazie, grazie President, biex nispiega Eh, dak li huwa il-kam ta' applikazzjoni msa nifraħ lil partiti fil-Kolombja biex għatu kumpens ukoll għal-vitmi u biex ma jkunx hemm qatt repetizzjoni. U għalhekk qegħdin nitkellmu ħafna fuq il-valur tal-paċi u l-Kolombjani fl-istituzzjonijiet u soċjetà jafu l-prezz tal-vjolenza tal-gwerra u deċidew illi warbuha. U għalhekk jiena nilqa' din il-pragmatizmu li qegħdin isegwu u għandhom bżonn l-appoġġ tagħna, u ilhom l-appoġġ tagħna, nistgħu nistgħu nakkompanjaw dan l-isforz mhux bil-kliem imma kif għallet is-Sinjura Mogherini f'dan il-proċess hemm bżonn napprezzaw l-isforz eżempju ta' azzjoni esterna tal-Unjoni Ewropea u nittama li din ir-riżoluzzjoni tagħmel it-triq tajba għax għandha l-appoġġ tal-Parlament Ewropew lil Kolombja ċitnanza tagħha għabbalsi ta' rispett ta' deċiżjonijiet tagħha u rikonoxximent tal-proċess biex neqirdu l vjolenza politika u b'referenza l-applikazzjoni tal-istituzzjonijiet internazzjonali biex nevita madwar id-dinja l-impunità ta' reati kontra l-umanità. U għalhekk għal dan ir-raġunijiet dan id-dokument u espressjoni tal-solidarjetà bil-fatt mal-vittmi Eh, ta' proċess soċjali, politiku u ekonomiku li joħroġ miċ-ċittadinanza u l-istituzzjonijiet tagħha biex ikun hemm eh, konsistenza ġdida ta' żvilupp ta' ġustizzja soċjali u ta' rikonċiljazzjoni u nittamaw li tkun nistgħu wkoll eh, nifqu mal-vitmi tal-Kolombja tad dem u ta' tixit tad dem u l-iżolament ta' dan il-pajjiż u hekk Eh, temmu id-batija ta' dawn in-nies. U għalek iva li l din il-Kolombja l-ġdida ta' eh, slim u li qed izviluppa ruħa minn pajis ta' konflitt għal pajis ta' opportunità. per per... Grazzi l-Onorevoli Kose per muj fissem il-Gwe. Grazie. Grazie ħafna, President aħna hemm bżonn illi nkunu nistgħu nakkompanjaw dan il-proċess ta' paċ li beda eh, fin-Novembru tal-2012 għax dan huwa kunflett terribli miljuni ta' persuni illi mietu u ħafna nies li ebu sparixxew eh, bliktar numru ta' membri tal-unions li ġew maqtula 6 eh, miljuni ta' nies li kellhom iħallu djarhom u għalhekk dawn il kaw strutturali dan il-konflitt u row ukoll illi illi anki eh, dak, li il firmaw il-ftejim mal-fark eh, biex jisibu soluzzjoni politika għad-drogi u kumpens li vitmi u għalek is suġġett li għedin trattaw issa fuq livell bilaterali jikonsolida ruħu permezz ta' dawn il-ftejmit popolari u għalek dan huwa tal-ġustizza, tal-verità, tal-kumpens biex ma jkunx hemm iktar repressjoni tal-fatti tal-imodi. tal fatti tal imodi u għalek li kunem dawn il milizji eh, li kunu ma' servizz eh, tal-multinazzjonali eh, għax-xuħut minnom Ewropej jgħadu l-ura l-art li ħatfu u għalek l-istat tal-Kolombja hemm jirfa jerfa' responsabilità biex iħares il-poplu tiegħu speċjalment l-attivisti u l-movimenti soċjali tal-unions biex jgarantixxi l prezenza kif tal-rappresentant tal ġusma Uda fil-Kolombja biex ikun hemm appoġġ ekonomiku imma kondizzjonat mal-firmar tal-ftehim tal-paċi u ta' mekanizmi ta' verifika internazzjonali. Onorevole Seb Grazzi l-Onorevole Sebastia fisem il-ħodor għal minuta u nofs. Prego. Buona vesprada, grazie signor Presidente. Eh, grazie Presidente, l qabel kollox grazie sunna Mogherin tal-li edawnek fosna u tassikwit inti tiġewnek u aħna tismana u għalek dan huwa moment ta' ferħ u l-President bżonn jifraħ bil ftejim nixtieq nifraħ fisem il-grupp daw kollha li negozjaw il ftejim biex ikun hemm appoġġ deċiżiv fil-proċess ta' paċi f'dan il-pajjiż tal-Kolombja il-proċess u l-sforzi kollha ta' daw kollha li ġew implikati fil-dan l-impenn. U importanti l-Unjoni Ewropea eh, eh, li timpenja ruħa biex ikun hemm dawn il-prodotti val ikunu kummerċ imma hemm bżonn trasferixxu wkoll eh, l-għajnuna tagħna lill persuni u għalhekk bżonn trattaw drittijiet tal-bniedem li dawn u rispett tagħhom isir realtà u għalhekk fil-punt 8 bit twaqif ta' font mill-Istati membri biex nakkampanjaw is-sitwazzjoni ta' wara l-konflitt isir realtà u għalhekk hemm bżonn illi eh, tieqa fil fjolenza dan il-pajjiż u kif qal il-kollega anki l-gruppi eh, paramilitari li jissa qegħdin jissejħu biss eh, gruppi kriminali. Imma il-President Santos jaf illi hemm bżonn jaqra dawn it-tip ta' gangsters u għalhekk hemm bżonn li kunem hemm paċi globali fil-Kolombja ma nistgħux nippermettu illi permess tal ftim ma dan, dan, il ftim ma l-fark ma jaqbaċ triq tajba u grazzi ħafna. Grazie, onorevole Corrao. Grazie, l'onorevole Corrao għal EFDD, jekk joġbu. Minuto. Grazie, Presidente. Grazie, President. Nilqa l-rappresentant Oli. Naqblu ma l-appoċ għal din is-soluzzjoni għaliex kif diġa semmejtu dan huwa moment storiku importanti iżda wkoll fejn tibda epoka ġdida l-Kolombja. Epoka ġdida fejn rridu noqdu ħafna attenti għaliex dak li inkwetani huwa se jiġri għada. Il-ftejim, il-proċess ta' paċi, iva, ftejim tajjeb, iżda ma jqix ħafna punti pal il-kompens għal vitmi minn fejn sejġu l-flejjes u punti oħra li baqaw bla soluzzjoni. Ma semmejnjawx rizoluzzjoni għalix bħala Parlament Ewropew nixtiequ nibatu messaġġ ċar iżda nibża illi dawn jista' jkunu punti problematiċi għal ġejjieni bekk nilqaw ferħ din il-paġna ġdida ta' storja iżda rridu naħdmu ħafna għal ġejjieni tal-Kolumbja. Grazzi. Grazzi l-Onorevoli Milan Mon għal minuta u nofs. Nibdew id-dibattitu. Grazzi l-Kolombja edha f-moment storiku kif fatna u kienem f'Havana il-ftejim biex naslu anzi għal ftejim eh, f'Marzu, wieħed aħħari u ek intemmu iktar minn 50 eh, eh, snin ta' konflitt li ġab miegħu eh, bosta vitmi. U għalhekk l-Unjoni Ewropea u l-rapport li għanda mal relazzjoni li għanda mal Kolombja huma importanti ħafna kif qalt is-Sinjura Mogherini u importanti ħafna il-ftehim kummerċali hemm l-aspetti pożittivi anke għal Kolombja għax huwa qed tieni msieħeb kummerċali l-iktar importanti din iż-żona u għalhekk minn dan il-Parlament Ewropew hemm bżonn illi eh, nħollu nistinjana ċittadini ta' kolombja u għalek il-ftejim ta' 2 ta' Deċembru jgħati mbottatura li dan relazzjoniet mal-Kolombja u ma' ċittadini ta' dan il-pajis. Dan il-Parlament jixtieq minada ikun jista' jasal għal riżultat ta' paċi biex l-Unjoni Ewropew l-Istati membri ikun jistgħu jappoġġaw u jikontribwixxu wkoll dan it-Trust Fund illi se jakkompanja il-parti il-sitwazzjoni ta' wara il-konflitt. Aħna qegħdin tassu jew f'mument storiku għax il-Kolombja toħroġ eh, mill-dlam tal-vjolenza u wieħed mill-pajjiżi l-iktar importanti tal- eh, tal-Amerika ta' nofsinar taħt it mexija ta' Juan Manuel Santos bħala President mhux biss mill-lat intern kif ukoll imma fuq livell nazzjonali. Grazzi ħafna. Minuto 30. E Onorevoli Ħawi tal-Mewta u nofsi kjoġbu. President, kelli privileġġ illi rajt bajnejja il-bidu tal-proċess ta' paċi f'Havana kont mistieden hemmhekk biex nar u tanawa l-esperjenza li kelli fl-Irlanda ta' fuq. U jiena dejjem ħdimt favur id-drittijiet tal-bniedem fil-Kolombja, jiena nittama li konna ftejim. Is-sofferenza da għaddejja tfajla ta' 14 sena nqatlet u kien hemm ukoll il-qtil ta' żewġ attivisti fil-pajjiż u hemm il-waqfin tal-attakki mill-ajru u anki waqfin mill-ġlied minnaħa tal-fark. Iżda hemm ħafna xogħol li jrid isir fuq trattament tal-priġunieri. Il-ftehim fuq il-vittmi dwar il-vittmi kienet eh, kien sfond ukoll importanti, volta importanti u issa għandna ftehim illi wkoll jirrikonoxxi responsabilità taż-żewġ naħat fil-konflitt u anki li għandhom responsabilità konġunta għaslim rridu narfu illi għatem u kol e, bżon ta' rendu kont għal reati tal-gwerra u rridu kunem u kol kumpens biex bekk u kol tassew ikunem itmi mal konflitt Jiena nħoss illi pal rappresentant oli iva rridu nuru impens ħieħ u aħna rridu u kol insegwu il-modell tal-Irlanda ta' fuq biex ikonna proċessi ta' paċi indipendenti bil-parteċipazzjoni sħiħa ta' żewġ naqħat u ta' soċjetajiet ċivili biex bekk ikun hemm ukoll oppożizzjoni li tkun tista' tieħu rwol tagħha mingħajr persekuzzjoni. Ma rridx ikun hemm aktar imwiet, aktar fallimenti fil-proċessi ta' paċi, iżda paċi bil-ġustizzja, ġustizzja għal Kolumbja issa wasal il-waqt taslim. Grazzi l-Onorevoli Howitt, l-Onorevoli Stier minuta u nofs. Jek joġbu. Sur President. L-iktar minn 50 sena kien hemm konflitt armat fil kolom li ġab miegħu miet ta' eluf ta' immiet. Eh, u għalhekk importanti li jkun hemm ġurisdizzjoni speċjali biex konna il-paċi fid-drittijiet ukoll tal-vittmi u l-kumpens ukoll għalihom biex ikun hemm tassew eh, slim dejjemi u għalek din dan huwa ta' rilevanza storika u għedin fil-fazi ta' implementazzjoni u għalek dan il-Parlament Ewropew nixtieq u ngħidu li aħna sodisfatti b'dan il-ftehim ta' Settembru imma bżonn appoġġjaw ukoll għal fatt li jkun hemm ftejim eh, aħħari f'Marzu. U għalek dan il-kontest, Sinjura Mogherini, int diġa eh, kellimt mal Eh, Massur Gilmor bħala mibawt speċjali tal-ġnus maquda għal paċe fil-Kolombja u żgur se jkun hemm deċiżjoni għandha stant l-Unjoni Ewropea mżon tidħol iktar fid-dettall permezz ta' twaqif ta' Trust Fund biex hekk tkun tista' tgħin il-pajjiż għal sitwazzjoni se jkollha wara l-konflitt u nixtieq inkun naf kif għattint u kont kontenta li kontent li inti semmejt li intu l-Kummissarju Mizza qegħdin taħdmu għax hu jiġi mill-Kroazja u jaf li l-importanza tal-appoġġ tal-komunità internazzjonali l-proċess ta' rikonċiljazzjoni u għalhekk eh, fil-kuntest ta' din l-esperjenza bżonn intenni illi l-Unjoni Ewropea għandha bżonn ta' kompanja l-Kolombja dan il-proċess. Grazzi ħafna. Grazie, onor. l-Onorevoli Zorinjo għal żewġ minuti. Carlos. Signor President, Signora Mogherini. Sur President, Signora Mogherini, jiena nifraħlek għal ħidma tijak f'dan il-qasam nafu illi proċess ta' paċi bħal dak li rajna tal-Kolumbja hija tassew proċess fraġli diffiċli u bekk huwa l-obbligu tagħna illi naċċertaw illi l-isforzi kollha issa iwaslu soluzzjoni. Madana kollu l-proċess ta' paċi għandu karatteristika importanti għaliex qed jiffoka fuq il-vitmi u mhux il-partijiet fil-konflitt. Jiena naħseb illi dan huwa punt importanti punt storiku il-ftejim iġi firmat f'Diċembru tassew qed jiffoka fuq dan il-punt. Dan huwa l-polastru tal-proċess kollu kemm l-Unjoni Ewropea għamlet kontribuzzjoni importanti wkoll matul dan l-isforz kollu. Iżda l-isforzi l-lum mhumiex tal-lum mhumiex biżejjed. Irridu nikkonsidraw l-importanza ekonomika u kol tal-ftejjim mal kolombia u l-Peru u anki irdu naħdmu fl-imkien biex naċċertaw illi kunem paċi, demokrazija, rispetta dritti tal-bnedmin u l-promozzjoni tal-benesseri tal-popli tal-pajis. Bekk jiena nħoss li r-rezoluzzjoni għandha perspettiva tripla li hija importanti. L-ewwel hija bbażata fuq il-popolazzjonijiet il-vittmi u s soċtajt ċivili, mbagħad Qed naraw kooperazzjoni bejn l-Unjoni Ewropea u l-Kolombja mezzi ta' kol ta' kummerċ biex bekk ikonna u kol sim ta' valuri u jkunem u kol il-valuri ta' demokrazija u kol illi jkunu edin jena ta' importanza. Għawnek edin naraw u koll li għanna messaċ u direzzjoni lejn il-waqfin mill-violenza biex bekk ikun hemm fiduċja sieħa fil-soċjetà tal-Kolombja. L-Unjoni Ewropea tista' u għandha taċċerta li ikonna appoġġ kontinu għal dan il-proċess. Grazzi ħafna. Skużani għat il-President, Onorevoli Zorinjo, għandek blue card minnaħa ta' l-Onorevoli Arnett. Taċċetta jekk joġbog. Onorevoli Arnett jekk joġbog qed ngħixu f'post fejn eh, fuq il-medja nisimgħu dwar eh, konflitti traġiċi globali ta' kuljum. Inti taqbel miegħi illi it-tama li għandna pal meta naraw il kolumbija li sejra timxi lejn il-paċi, ma nisimawx dwarhom biżejjed dawn l-aħbarijiet fil-medja u forsi għandna nifmu aħjar dak il-progress li sar eh, ek kif l-aħbarijiet imbidlu fil-medja. L-Onorevoli Sorinjo, il-tweġiba tijak. Grazzi, President. Grazzi u kol għal-mistoqsija. Iva, ta' kol jum edin naraw sfidi ġodda li edin jidru qoddimna u kull darba li aħna nindirizzaw sfida bċertu elementa ta' kwalità jkonna tama u hemm opportunità biex naddu għal sfidi oħra. L-Onorevli Kalem għal minuta u nofs. Il-konflitt fil-Kolumbja issa għadda għaddej għal aktar minn 50 sena. Tana wassal għal kwarta miljon ta' imwit u anki 6 miljon vitma li spiċċaw minar dar. U għallura issa wasalna għal ftejim f'Havana. U naqbel miegħek, Sinjura Mogherini, din hija kisba storika. U allura dak li tajjeb huwa illi diġà kien hemm ftejim dwar kwistjonijiet bħal riforma tal-art, l-inklużjoni ta' membri tal-fark, l-lejjel ta' droga, etc. Iżda wara il-proċess ta' violenza issa huwa ġust illi il-vitmi jiena taw issa attenzjoni u koll. Issa kustjoni għadin kif se ndewu il-feriti, kif se, se jkunem tbattija. Il-ftejm ta' Deċembru qed jippjana illi jkunem il-ġustizzja, reparazzjoni, eċetera, eċetera. Iżda, qabel xejn irridu naraw illi konna ftejm dettaljat sa' marzu biex nimplementaw waqfim il ġlied permanenti u biex fark iċedu l-armi tagħhom Park huwa fost l-aħħar pilastri tal l-aħħar mill-elementi tal-azzjoni militari paramilitari, pero mbagħad għandna naraw ukoll illi gruppi oħra wkoll qegħdin dajfu id demokrazija u f'dawn l-iżviluppi kollha li għatu xifti ta' tama xorta wahda nistaw niftakru dak li għal Papa Francesku illi ma rridux inħallu illi konna situazzjoni ta' falliment. Ejja namlu dak li nistaw biex ninsbu soluzzjoni. L-Onorevli Diaz de Meira, minuta u nofsik joġbu. Grazie ħafna. L-ewwel net nixtieq nifraħ minn qalbi lill President Santos. Il-President Santos eh, assuma ir-riski u wara il-valur tiegħu biex jasal għal konklużjoni biex jasal issa biex wasal għal konklużjoni ta' tim ta' Diċembru u kif qalu oħrajn qabli hemm bżonn li jkun hemm politika ta' żvilupp agrarja ġifieri tal-art u politika biex tkun tista' tirrispondi għal drogi illegali imma il-vittmi u l-art l-impunità in-nies li jitirqu djarhom il-ġustizzja dawn huma kollha kwistjonijiet illi hemm bżonn illi naslu għal ftehim fuqhom ukoll u għalek fit-23 ta' marzu nistennow illi kun hemm ftehim aħħari u nittamaw illi l-Kolombja tkun tista' jkollha l-paċi interna u esterna u l-Unjoni Ewropea għandha fiduċja fil-Kolombja dan u ritu għal darba darbtejn il-Sur Gilmore li huwa l-mibawt speċjali għal dan il-proċess u il-ftejim kummerċali bil-liberalizzazzjoni huma kollha eżempji illi juru il-fiduċa illi aħna għandna. Imma il-Kolombja kol għandha sfida kbira dima għal-fasi ta' wara il-konflitt u il-kostruzzjoni tal-paċu għalek huwa fondamentali l-għajnuna l-Unjoni Ewropea tkun tista' tiegħu u għalek huwa neċessarju li nagħtu mbottatura dan il-ftehim ta' trust fund li ġie mwaqqaf bħala akkompanjament u ħafna affarijiet oħra. U għalhekk bidu ta' negozjati ma' forzi paramilitari u milizzi oħrajn illi qed iċajpru il-slim eh, u il-ħajja ta' paċi tal-Kolombjani. Eh, un minutu. Onorevoli Peter li għal minutek joġbu. Eh, grazie Presidente. Pozdravljam dosedanje rezultate mirovnega procesa v Kolumbiji. Grazzi. Iva, edin naraw issa l-rizultati tal-proċess ta' paċi tal-Kolombja biex bekk sew ikonna paċi dewwiema wara żmien tan twil ta' violenza kontra l-vitmi. Jiena ċert illi issa ikonna kwalità ġdida, kwalità ta' koeżistenza fil-Kolombja li qatt ma rajna bħala. Jiena nifraħ lill-mexxejja politiċi u dawk li appoġġjaw il-proċess ta' paċi għas suċċess tagħhom, nesprimi l-gratitudni tiegħu lil Papa Franġisku u Sisri eh, Ravi Shrankar għal kontribuzzjoni tagħhom ukoll bħala mexxejja reliġjuża biex naslu għal soluzzjoni politika u għal paċi biex bekk ikonna storja ġdida għal Kolumbja għal benefiċċju tal-poplu. L-Onorevli Venta għal minuta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 reklutaċ ta' tfal soldati di kienet ċaġa ta' kuljum f'dan il-pajjiż u għal daqstan aħna nistgħu nilqgħu il-ftehim ta' Diċembru uh, dwar il-Tribunal ehm, um, tal-Paċi. Wara il- fit ta' dan il-konflitt aħna rridu natu lil eh, Kolombja mod partikolari lil eh, dawk il-provinċi l-iktar foqra għandna natuwa ma' assistenza anka wkoll assistenza l autoritajiet pubbliċi fejn il-gvern ċentrali ma tantx għandu influenza. Grazzi naddu issa għal Stein Sheinfeld għal minuta. Grazie President il-Kolombja Wara eżempju bċertu diqa dwar l-idea li ċertu nis jistaw jimponu bi-violenza l-kondizjonijiet tagħhom. U għal il-konflitt ta' 45 sena, kwarta miljon persuna li nqatlu, 7 miljon vittma, dan huwa ta' messaċ għal ħafna pajjiżi fid-dinja u anka politiċi, gruppi politiċi, partiti politiċi, anka fl-Ewropa biex jindunaw li ma jistawx jiblu realtà bil-fors. Inti ma tistax taġixxi ċertu forza kontra pajjiżek, kontra l-istat jak stess. Aħna għanna naraw nur dawn il-pajizi huma ta' eżempju ħażin u għanna nkunu kontenti l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti u pajjiżi oħrajn bħal Kuba ikkontribwixxew għal fatt li aħna qegħdin rib ta' paċi u nisperaw li fil-fatt din il-paċi tista' fil-fatt tinkiseb. Grazzi, issa niftħu il-proċedura tal-KGDI l-Onorevoli Farija għal minuta. Rappresentant Oli, President, kollegi, Din ser tkun l-iktar sena deċiżiva fl-istorja tal-Kolombja biftejim mal-gwerilla tal-Fark iktar minn 220.000 persuna tilfu ħajjithom. Din hija xi ħaġa kbira għal din is-soċjetà. Issa wasal dan iż-żmien fejn l-Unjoni Ewropea għandu tagħti appoġġ sħiħ lill-Gvern. Dawn huma sfidi komplessi ħafna f'sitwazzjoni ta' konflitt għanna bżon nistablixxu namlu ekonomija aktar stabli. Għanna nikkumpensaw lil vitmi fisem il-paċi dejjema fil-Kolombja. Din ser teħtieġ rikonċiljazzjoni nazzjonali kif qalet is-Sinjura Mogherini. U ser nala il-kummenti tiegħi President billi ngħid li dan il-Parlament ser ikollu pożizzjoni differenti nittama li kollu pozizjoni differenti meta qabla ma dik tal-Venezuela. Naddu issa għal kellim li mis. Grazzi President. Huwa it-test il-grupp tana. Eh, eh, fasanna imma jina kontent ħafna illi dan il-parlament qed diskuti risoluzzjoni konċunta għal paċi fil-Kolombja u għandna bżonn nifirħu għal-kisbit kollha l-gvern u l-fark waslu għalihom. U hemm bżonn nifirħu wkoll l-soċjetà tal-Kolombja u nħeġġu lill-gvern biex ek ikunu jistaw tassew jitlu f'dan il-ftejim. Signora Mogherini, fl opinjoni tiegħi huwa fondamentali i l-Unjoni Ewropea tajn mhux biss l-Istat Kolombjan imma territorji, ir-reġuni biex hekk ikun hemm il-paċi territorjali. Qabel ma nagħlaq nixtieq intenni illi hija ta' sorpriża illi l-Istat Spanjol illi appoġġa dan il-proċess fil-Kolombja na kuntent ta' dan, pero jieġħad il-possibilità ta' risoluzzjoni paramezz demokratiku għal eh, tmim tal-konflitt fil-pajizi baski u għalek nishtiq li kullħat ikun impenjat anke f'pajjiżi. Grazzi. C'è per lei una domanda. Għandek mistoqsija rilevoli u għalizdi minnaħa ta' l-onorevoli De Grandes Pasqual taċċetta? Jek joġbok. Mikrofon. Grazie, Presidente Grazzi President, Sur Gwaristi, inti kif tista' jkollok taġni illi tpoġġi dialogu ta' partit ta' ta' poplu demokratiku tal-pajjiż demokratiku li qed jipprova jagħmel dak li jista' ma' suġġett ta' dialogu bejn l-azzjoni terroristika ta' l-ETA u stat demokratiku kif tista' tkun daqshekk sfaċċat? Grazie eh, Signor de Grandes, por su Grazie ħafna, sur Grandes, għal eh, konflett politiku. Ikun li ma jkun. Nistaw nitkelmu permezz ta' dialogu. U dan li qed nagħmlu u qed nappoġġaw fil kolombina kontent, kuntent, imma fl-Ewropa, fl-Irlanda, palma appoġġaw kol dan il-Parlament il-proċess ta' paċi fil-Irlanda, eh, hemm proċessi oħra li jistħoq ilhom appoġġ komunitarju istituzzjonali tal-Unjoni Ewropea u impenn tal-Gvern tiegħek u għalek huwa neċessarju biex hekk insolvu il-problemi politiċi. Urtasun, un minuto anke per lei. Naddu l-enrivli Urtasun, għandek minuta. Per l-għar. Pajep wis, l għar net. Nasib li importanti ħafna illi l-Unjoni Ewropea joħroġ dan il-messaġġ ta' paċi dak li aħna nixtiequ għal għada biex dan ikun pass il qudiem pożittiv ħafna u jiena eh, nifraħal dak li smajt mill-Sinjora eh, Mogherini u l-isforzi biex akkompanjaw dan il-proċess ma kollha affarijiet sbieħ. Imma għandna bżonn illi najdu illi iva namlu dawn il-passi, iva jkun hemm ir-riforma, dan huma ħafna pereżempju eżempju itħassib li għandna fuq l-art, fuq il-popli indiġeni, fuq in-nisa, il-femminiciidi li qed ikun hemm dawn l-aħħar snin. U għalek, dawn huma kollha affarijiet importanti għalina, Sinjura Mogherini. Bissa s-suġġett tal-paramilitar u l-element tagħhom kif qalu kol kollegi, din hija kwistjoni fondamentali biex ikonna l-paċi U t-tini ħaġa hija suġġett ieħor essenzjali illi nindefendu dawk li tiddefendu drittijiet tal-bniedem li kienu vittmi daw l-aħħar snin u għalhekk dan nista' jkun għan ewlieni min-naħa tal-Unjoni Ewropea xejn iktar ma nħeġġek biex l-Unjoni Ewropea ta' kompanja l-Kolombja f'dan il-proċess biex dan il-proċess ikollu kundizzjonijiet pożittivi. Castaldo, un minuto. L-Onorevoli Castaldo, għandek minuta. Grazzi President. Fil-Kolombja fl-aħħar issa qed naraw xi xaq ta' dawl. M'hemmx ftehmiet u proċessi ta' paċi perfetti, xejn ma jista' jibda l-iżbalji tal-istorja, imma wara il-konflitt tas-sittinijiet din issa hija dan huwa issa miraklu żgħir hemm ehm, ċertu restrizzjonijiet tal-kelma, kriminalitajiet kontra l-umanità, drogi u issa naraw ukoll partiċipazzjonijiet ukoll eh, politiċi. Jana nisperaw li l-laqat f'Havana jiċċaraw ċertu affarijiet, però m'għandniex nittolleraw amnestija għal kriminalità l-iktar kbira. Għanna nejnu lil dawk il-bdiewa li spiss ikunu vitmi u mhux kompliċi. L-Istat tal-Kolumbja rridu inqisu irrid iqis eh, id-drittijiet taċ-ċittadini bisħieħ u anka għandna nuru eh, l-impenn politiku tagħna fajnoniet. Dan għandna nagħmluh għażażagħ biex bekk fil-futur ma jkunux jaf eżattament x'inhi l-gwerra. Ngħaddu issa s-sur Marjas. Grazzi President, il-fazi finali tal-proċess ta' paċi bejn il-Gvern tal-Kolombja u il-gwerilla tal-FARC hija ppjanata għal Mejju tal-2016. Kien hemm ftehim għal kumpens tal-vitmi u hemm azzjonijiet fir-rigward tal-dizarmamenti li ilhom għaddejjin sa mill-2013 rajna iktar minn 220,000 vittma um, membri tal-oppozizjoni, tal-trade unions, eccetera. Il-punt ewlieni huwa l-kumpensa l-vittmi u wkoll azzjoni biex jitfaf u dawn jitwaqaf l traffikar tan narkotiċi. Dan il-proċess ta' paċi irid jiġi konkluż u dan ifisser ukoll investigazzjonijiet biex ġjaraw x'ġara minn nies li sparixxew kif ukoll uh, rikonoxximent dwar avvenimenti partikolari fil-gwerra ċivili. Il-gvern l-iktar ħaġa importanti hija li nkomplu naħdmu fuq din dawn il-kwistjonijiet. Naddu issa l-kelima li jmiss għal minuta. Grazzi ħafna Signora Mogherini. Aħna nilqaw bisieħ, nirrispettaw bisieħ xogħol li qed tagħmel iktar minn 200,000 persuna li mietu fil kolumbja 8% minnhom kienu nies ċivili. Kien hemm strateġija għal biex naħbu dawn il-fatti imma u kol kienem indifferenza kbira u kol il-vitmi issa ixti u jaraw ċertu ġustizja. Din dawn huma il-vitmi fis-soċjetà Kolombjana u jixtiequ jaraw li r-responsabilità tittieħed u ma ikunem hemm l-ebda impunità. Is-soċjetà ċivili mhijiex qiegħda tinnegozja imma il livell tal-impunità huma ta' 90 fil-mija. ċertu sorsi jgħidu li huma 98% rridu nassiguraw li ma jkun hemm l-ebda impunità u rridu nitolbu responsabilità meta napplikaw il-ġustizzja din hija fil-fatt xi ħaġa li tapplika għal Kolumbja u għal kwalunkwe pajjiż fejn id-drittijiet tal-bliedem inkisru bħal pereżempju fi Spanja. Grazzi nagħlqu hawnhekk id-dibattitu ngħaddu l-kelma lil Federica Mogherini, Viċi President tal-Kummissjoni, jekk jogħġbok. Grazzi President. Nixtieq nibda billi ngħid li xaħġa ħaġa li xi ħadd jorf din il-kamra għala għadna ma wasalniex. Hija inkoraġġenti ħafna dan huwa pass importanti ħafna storiku li jittieħed f'Diċembru u solva waħda mill-iktar eh, partijiet diffiċli tan-negozjati mod kostruttiv anka jekk komplikat għadna ma wasalniex u dan huwa għalfejn jiena qed nenfasizza kif ġa qed meta introduċejt id-dibattitu li l-appoġġ tagħna mhuwiex qed jiffoka biss fuq il-follow-up tal ftejim u l-implementazzjoni imma wkoll fil ġemat li ġejjin, fil-xur li ġejjin biex niprivaw nakkumpanjaw il-negozjati, nappoġġawhom u kol niprivaw nappoġġaw l-tmexxija kbira u eh, l-vizjoni ta' President Santos li qed tieħu passi eh, impressjonanti f'dan ir-rigward u wkoll napoġġaw il-pajjiż kollu kemm hu f'dan il-proċess. it territorji jiena naqbel eh, mal-fatt li rridu nassiguraw li l-appoġġ tagħna jibqa' għaddej u jmur għal-pinnis uh, nies soċjetà ċivili u drittijiet tal-bniedem, difensuri ta' drittijiet tal-bniedem jiena xi ħaġa aktar kmieni dan rwol tal-Unjoni Ewropea nafu tajjeb ħafna dan u wkoll u rridu ninkoraġġixxu nappoġġaw il-pajjiż kollu kemm hu u li nies ukoll jiena nemmen pereżempju li dak li aħna għamilna fuq il-visa waiver kien importanti ħafna għaliex juri mhux biss l-appoġġ li l-Unjoni Ewropea kienet tagħti fil-proċess u l-intenzjonijiet biex nappoġġaw eh, il-proċess imma li dan huwa fil-fatt din hija fil-fatt parti minn stampa aktar kbira relazzjonijiet li għandu l-Unjoni Ewropea mal-Kolombja u wkoll li dan huwa ehm, qiegħed um, fi stampa USA relazzjonijiet strateġiċi bejn l-Unjoni Ewropea u l-Amerika Latina, mod partikolari xi pajjiżi fl-Amerika Latina fejn relazzjonijiet tagħna qegħdin jiżviluppaw u mod pożittiv ħafna mod partikolari f'daħar żmien. Nixtieq ngħid li President Santos u jiena ltqajna fl-aħħar sena, u fl-aħħar xhur, ltqajna erba' ħames darbiet, konna qegħdin naraw il-visa waiver eh, eh, il-ptitilu u konna nintaqaw kol ta' spiss kull ftit ġur kien ikonna laqa u kull meta konna niltaqaw kemm dwar eh, l-Assemblea Ġenerali, eccetera, kien qed l-messaġġ kod nisma minn għandu x'nistgħu nagħmlu biex nappoġġaw mod aħjar il-proċess anka d-deċiżjoni biex naħtru envoj speċjali biex nidentifikaw lilu uh, uh, eh, dan kien qed jagħmel konverzazzjoni mal-President Santos li kien ta' messaġġ ċar eh, esperjenza tajba eh, tal-proċess minħabba li l-esperienza li Gilmar għandu fil-proċess u kol wara l-follow-up li jaf ikun iktar diffiċli mill-proċess li li jikseb il-ftejim minn nifsu. Uħut minnkom semmew ukoll eżempju ta' xista jkun ir-wol tal-Unjoni Ewropea fid-dinja. L-ewnet dan huwa messaġġ li l-involviment tagħna huwa prezzjuż anka f'postijiet fejn Mm, aħna jista' jkun li naħsbu li huma l-bot ħafna minna, il-fokus tagħna f'dawn iż-żminijiet drammatiċi huwa fuq il-viċinat eh, tagħna fir-reġjun tagħna. fit tremontana u fin u ukoll fil-punent forsi eh, xaġa stramba minnant persuna taljana ma xaltana fil-artiku għandu jkun konsistenti ħafna. Iżda, ovvjament, dan huwa linja prioritarji nassikuraw li reġun tagħna jkun iktar sikur u iktar stabbli milli hu bħalissa, imma il-valur miżjud tagħna huwa fil-fatt kbir ħafna anke f'postijiet madwar id-dinja kollha, fl-Asja, fl-Amerika Latina, l-Afrika. Mhux bil-fors kullimkien, imma f'postijiet speċifiċi fejn l-istorja, il-politika u wkoll xi kultant l-ekonomija, skambji bejn in-nies, kultura, dawn jippermettu li l-rabtiet iporġu il-kontributi tagħna iktar speċjali iktar viabli għall istituzzjonijiet jew in-nies. Il-war globali tal-Unjoni Ewropea huwa fil-fatt dan. Din hija s-saħħa tagħna, dan din s-saħħa tal-kontribut tagħna biex ikun hemm paċi fid-dinja. Naf li dan huwa huma kliem li forsi xikultant uħassuna xifti dajfa meta għom ma fil faddan dan huwa l-interess tagħna il-promozzjoni u li nippruvaw niffaċilitaw paċi fid-dinja. U għal ukoll tal-Unjoni Ewropea li ninvestu f'ċertu modelli biex niprivaw insibu mota kif nħarġu mill-konflitt. Uħut minnkom qalu li huwa aktar diffiċli tispiċċa l-konflitt milli tibda l-konflitt. Skont Grimo huwa aktar konvenjenti li aħna ninvestu fil-prevenzjoni tal-konflitt milli niprivaw noħorġu minn konflitt li ġa beda. Iżda hemm mod ikolli ngħid mod Ewropew biex niffaċilitaw dialogu l-kooperazzjoni nsibu medjazzjoni u nkoll ninkoraġġix il-kompromess. Għaliex ġan ġej mill-istorja tagħna id-dibattiti dwar Sirja per eżempju sar narawhom fil-vant nofsani, fl-aħħar mill-aħħar jedem l-istess kwistjoni. L-istorja Ewropea hija storja ta' konflitt, eh, sekli ta' konflitt. Li aħna Ehm, xeridna ma' dinja daħal noħrajn u koll f'dawn il-konflitti, iżda fl-axar aħna irnexxilna nispiċċaw fi żmien meta aħna indunejna li kooperazzjoni reġjonali u rikonċiljazzjoni ġewwa l-Ewropa stess kienet it-triq ta' kif noħorġu minn dawn il-konflitti. U għalhekk ehm, permezz dan wasalna l-paċi, stabilità u prosperità anke jekk xi kultant ġil ninsew dan il-fattur. U għal daqsan dan huwa l-metodu Ewropew li jista' jwassal għal tama u affarijiet tajbin mal-bqija tad-dinja. U mbagħad huwa rwol ukoll tal-Unjoni Ewropea li tinvesti f'affarijiet tajbin biex dawn ikunu possibbli u la darba dawn iseħħu nagħmluhom sostenibbli, nagħmluhom dejjema u li jaħdmu. Din mhijiex xi ħaġa li għandna ninsew nishtiq nispiċċa billi ngħid li jiena napprezza ħafna laqda li intom qegħdin turu f'dan kollu fid-dibattitu fil- fil-voti li ser tieħdu u permettuli ngħid li jiena ċerta li l-bibtana fil-Kolumbja ser jaċċettaw dan, ser japprezzaw, se jindunaw bih dan. Dan jwassal ukoll għal valur miżjud għal proċess diffiċli fir-rigward inkoraġġiment u poċ politiku li huwa prezzjuż f'dan iż-żmien diffiċli. Nixtieq nikkonkludi uħut minnkom qalu jisema l-Papa, Papa Franġisku, nishtiq nikwota xaħġa li huwa qal eh, dwar u dan huwa fil-fatt mod Ewropew ta' kif tqis l-affarijiet. Huwa qal li eh, ġurnata ta' violenza tista' spiċċa f'ġurnata mingħajr eh, mhux pożittiva e ma nitilfux din it-triq għal paċi u rikonċiljazzjoni. Dan u għal mod ta' kif aħna nkomplu naħdmu u nkomplu għaddejjin mal-bib tagħna Kolumbjani u nippruvaw għal-kem nafu li it-triq il-qoddim hija waħda diffiċli. Huwa fil-fatt possibbli però u jiena konvinta li l-2016 se tkun is-sena fejn dan il-konflitt eh, jispiċċa għal dejjem il-Kolombja ikolla il-paċi. Grazie Vice President. Grazie Vice President Mogherini, inti se tibqa' hawnhekk magħna għal dibattitu li jmiss. jiena se ngħidilkom li għandi seba' proposti ta' riżoluzzjoni għal konklużjoni ta' din id-diskussjoni u issa hawnhekk nagħlaq